il-proposta tal-Buro fuq l-istabiliment ta' komitat speċjali ħajkun nar il-ħamis. Il-lemendi għal din il-proposta għandhom jaslu fl-erna l-erba fis-seba ta' flexija. Issa naddu għal l-agenda tagħna. Skont l-artiklu 149 l-abbozz tal-agenda tqasmitilkom u l-partiti talbumna l-lum sabiex intawlu l-laqqa tal-lum sa l-10 ta' bil-lejl. Hemm xi ħadd li oġġezzjona jekk m'hemm ħadd li oġġezzjona nixtieq li ntawwal il-laqqa tal-lum sa l-10 tal-lejla għat-tlieta ma naħseb li ħajkun hemm l-ebda bidla sa l-erba' Dik joġbek Mr. President, can I make a request to the conference? President, nixtieq nagħmel eh, punt fuq din l-opportunità li għanna l-SMEs li skont il-possibilità li għanna fil-diskorsi ta' menu ta' nkun nistaw u kwistjonijiet rip il-kostituenzi ta' għana l-Unjoni Ewropea. Nofsija f'kull sessjoni u periodu għasir ta' żmien u nixtieq li regoli jinbidlu biex il-konferenza jkollha l-possibilità li testendi din dan il-ħin għal sija meta jkollna biżejjed ħin. Grazzi. Ja, Herr kollegi di ein Minuten. Sewa il-sessjoni tal-diskorsi ta' minuta f'diġa huma previsti għall-aġenda tagħna tal-lum għanna previst li konna sessjoni ta' diskorsi ta' minuta ġifri ħajkolkom ċans. Tiskelmu, ħajkollok ċans inti u kol trisqal puntijak. Mela, illum jekk intom taħsbu illi dan għandu jkun regolat skont ir-regoli ta' proċedura b'mod ieħor, nitolbok sabiex titkellem iktar tard żgur li ħajkun hemm biżejjed ħin illum anzi il-lejla sabiex titkellmu fid diskorsi ta' minuta. Eh, fit-tlieta mandi l-ebda bidla prevista sal-erba dwar diskussjoni dwar kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja it-teddida kważata mill-vjolenza tal-Istat Islamiku l-IS il-grupp tal-ħodor talab li imbidlu it-titlu ta' dan id-dibattitu u nżidu l-klim b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS. Alan Smith sabiex jitkellem, Thank you, President. Uh, Grazie, President. Kollegi, naħseb li din ma tantx kienet kwistjoni kontroversjali. Għan rezoluzzjoni b'titolu daqsek sabiħ ġifiri diġa bdejna fuq seq ħażina. Ma tan l-vjolenza ta' l-IS hija xi ħaġa li għandna nikkondannaw imma hemm ħafna vjolenza oħrajn f'dawn iż-żewġ pajjiżi li qed wassal għal sitwazzjoni umanitarja ta' kriżi u għalhekk nifukaw biss fuq l-IS ma jolqoċ il-punt fuq xiex għanna nafsu u għanna nafsu fuq aġenda USA fuq il-krizi monetarja fl-Iraq u Sirja, speċjalment fil-kontest ta' ISIS partikolarment. Għanna nindirizzaw la IS iva mem stamp ektar wiesa biex bekk għanna nistaw nqisu. Għalek nittama li il-kollegi jistaw jappoġġaw din il-bidla li tamel sens. Grazzi. Meċti man firriż. Grazzi, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem favur din il-proposta? Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra? sa' nbidlu titlu. ħadd ma jixtieq jitkellem kontra mela lajk le ejja nivvutaw jekk iġobkom lur min huwa favur jolli deħissa min huwa kontra. Astenzjonijiet tajjeb wis mela talba li nbidlu titlu għaddit. Issa għalna l-erba wkoll li pipi il-PPE ġifiri t-telbu illi ninkludu starja minnaħa tal-Kummissjoni fuq l-interkonnetturi ta' l-enerġija b'riżoluzzjoni. Għanna Signora Grostet li tixtieq titkellem sabiex tressaq din il-proposta. Oui, j'intervien. Iva, President, jiena qed nitkellem fissem sem is-sur Melo li għadu ma wasalx. Walek fismu nixtieq nistaqsi li nżidu fl-agenda tal-lum dibattitu b'riżoluzzjoni fuq l-interkonnessjonijiet tal-enerġija. Dan dejjem fis fond ta' tlestija ta' suq uniku tal-enerġija u l-ħolqin ta' netwerk inter ta' interkonnessjoni l-enerġija Ewropew. Dan huwa essenzjali mhux biss għal peniżola tagħna manki għal Baltiku għaliex u arġenti li l-Kummissjoni u l-istituzzjoni in ġenerali jaġixxu fuq dan, u għalhekk inħeġġeġ il-kollegi biex jappoġġawni. Tajab, minn nishtiq jitkellem favur din il-proposta? Is-Sur Marinescu jkjoġbok. Mulțumesc, domnule Presidente, jishtis farte bine statele me. Grazie, President. Palmataf l-istati membri u ma interessati fil-konnessjonijiet tal-networks tal-enerġija tagħhom biex ikunu jistgħu jikkonnettjaw maqbija tal networks fl-Ewropa. il networks huma s-sisin tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-PPE jappoġġa dibattitu b'riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi. fil Dank. Er möchte Grazzi, hemm xaħat li jixtieq jitkellem kontra din il-proposta s-surmika. Gruppul SNDS eh, opun Grazzi President, il-grupp tal-SND kontra din il-mozzjoni għal żewġ raġunijiet importanti. L-ewwel net fil-Kumitat ITRE hemm rapport ta' inizjattiva imħejjeb bħalissa li ħajindirizza proċiżament dan is-suġġett u li ser jitressaq id-darba li jmiss. It-tieni raġun importanti hija li fi żmien ġimagħtejn biss ser ikonna pjan ippreżentat mill viċi President Sefkovic li tabilħaq huwa pjan wiesa ħafna li jorbot ukoll fuq din il-kwistjoni tant importanti ta' trasport u li sejr isib tarf numru ta' kwistjonijiet li qed isemmaw hawnhekk permezz tal-idejat li res u Missur Sefkovic. Dan jinkludi wkoll li norbtu anki il-Peniżola Iberika u anki l-Baltiku u l-xlok tal-Ewropa u l-Mediterran Naħseb li importanti li nistennaw għal dan il-pjan l-ewwel u niddiskutu dan il-punt il-25 ta' frar, meta mbagħad ikonna l-opportunità li niddiskutu dan is-suġġett tantu tant importanti. Bekk ikun nistgħu nagħtu ħarsa lejn il-kwistjonijiet ta' swieq interni tal-enerġija kollha kemm huma. Grazzi. Tajjeb, mela qed li inti xtaqt ukoll xi ħaġa kontra <laughs> Inti tanto lejti dejk mill-ewwel li aħna sibna li inti fil-fatt kont ħad titkellem favur mela min huwa favur din il-proposta ta' Sinja Grostet kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela, għallar l-erba u koll għandi talba minn numru ta' membri individwali sabiex ikonna stqarja min-naħa tal-Kummissjoni fuq is-sebgħin anniversarju tal ftejim f'Jalta. Prisoluzzjoni għanna Sur Marek Jurek li jixtieq jitkellem sabiex jressaq din it-talba jkjoġbok buksur Jurek. F'ċaċe naszego posiedzenia mija. Grazie ħafna President. Fil-waqt li qegħdin bil-qiegħda hawnhekk f'din l-awla qed niċċelebraw l-anniversarju tal-konferenza Alta u għal nofs il-pajizi tal-Europa tfisser li ħelsin imma kien hemm taddit għal ċertu pajjiżi oħrajn. Stati Baltiċi pereżempju ma kellhomx libertà u laqqas identità nazzjonali u għal Ġermanja u t-tatriq għal firda ta' dan il-pajjiż. Jiena nemmen illi dan kien avveniment estremament importanti u għalhekk għandna nirrispettaw dan l-anniversarju għandu ikonna dibattitu fid-dettal dwar x'kienu l-konsegwenzi anki għal żmien tal-preżent għal konferenza alta u għanna ntemmu dibattitu b'riżoluzzjoni. Grazzi. Min jixtieq jitkellem favur din it-talba? Mxat li jishtiq jitkellem kontra din it-talba Sur Lambert Skirchbach. Monsieur le Président, je crois que tout le monde réalise bien. President. it-tifsira tal-konferenza alta hija importanti ma ma nix nħaddu l-affarijiet, din hija assembleja politika, mhux assembleja ta' nistoriċi u għalhekk li jistudjaw l-istorja u għalhekk jiena Naħseb li nix nużaw dan l-avveniment storiku biex nagħtu ċertu interpretazzjoni tal-istorja li tkun għall-interess ta' uħud biss. Naħseb li dan id-dibattitu għandna nħalluh il-nies tal-qasam storiku u mhux għal hawnhekk. Naħseb li din l-assembleja mhux il-post ġust fejn għanna jkollna interpretazzjoni tal-istorja. Grazzi. So, Grazzi ħafna Sur Lambers Sur Jefstowski. Grazie ħafna. President, ħafna drabi l-Parlament Ewropew tkellem dwar avvenimenti storiċi, tkellemna l-aktar dwar il mitsena wara l-ewwel gwerra dinjija. U kull min U anki fuq il-konferenza alta rridu najdu l-Alta firdet l-Europa fit-tnejn. Kienem opportunità li niċelebraw dan l-affarijiet u 50 sena wara importanti mhux biss għal dawk tal-Latvja, l-Polonja, l-Slovakkja, Kroazja, l-Estonja, dan kruċeli wkoll għalina il-koll, għal dawk kollha li rispettaw is-solidarjetà Ewropea. U għalhekk dinija dan huwa l-appell tiegħi. Għalina l-koll, il-membri tal-PPE, Soċjalisti, l-Ħodor, Liberali, għal kulħadd Appell għal kulħadd li l mill-familja politika ma nix nkunu indifferenti għax kien wieħed mill-avvenimenti kruċali fl-istorja Ewropea. Grazzi. Lasse van antrag abstimmen. Ejja nivvotaw mela. Min huwa favuri jekk joġibu jolli jideh issa? Kontra? Astenzjonijiet ma Kienet ċara li ma Jekk, vera t-ixti u nistaw nivutaw b-mot elektronik, mux problema, kieġobkom nivutaw. Għamala abgeordneten ab. Il-membri kollha votaw. Nal il-votazzjoni. 194 għallu le, 82 għallu iva l-oħrajn astenzjonijiet. Mela, l-ħamis il-PPE talab sabiex jikkonkludu d-dibattitu dwar l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar il-ġlida kontra l-abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet u dan ikun konkluż b'riżoluzzjoni nitlob is-Sinjura Holmaja sabiex tressaq din it-talba. Sur President, eżis kollegi, jiena ħanerġa' nipprova ngħidilkom għalfejn aħna eh, minħata tal-PPE nixtiequ illi nippruvaw naraw illi dan is-suġġett taqseg diffiċ tal-abbuż sesswali ta' tfal ikun konfermat permezz ta' riżoluzzjoni. L-importanza tiegħu tkun konfermata jiena nixtri li jkollna rizoluzzjoni komuni dwar eh, l-impenn li eh, ħadu alleanza ta' 50 pajjiż fosthom il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea kważi aħna nixtieq nagħmlu ċara permezz ta' din riżoluzzjoni li l-abbuż sesswali ta' tfal għalina hija xi ħaġa li aħna natwa priorità kbira bħala ġlida importanti u li aħna l koll ma' odin u nishtiqu nġildu kontra dan l-abbuż sessuali ta' tfal u nishtiqu li flimkien il-qoddim fi dan il-kubitati nkun nistgħu noħorġu b'rapport ta' inizjattiva propja. Ħalli aħna nagħmlu ċara illi l-abbuż sesswali ta' tfal ta' eluf ta' tfal aħna ma nixtiequx nippermettu, nixtiequ li b'mod deċisiv flimkien nġildu kontra din il-ħaġa li verament hija ħaġa negattiva għalli bekk nuru dan is-sinjali li aħna lesti illi naħdmu flimkien. Is-Sinjora Gorazza Bild tixtieq illi titkellem ukoll favur din it-talba. Memx ġenitur wieħed fl-Ewropa li mhux imħasseb miċ-ċifri tal-Europol li jitkellmu waħedhom. Hemm tfal taħt l-età ta' sentejn li nataw fastidju sesswali jkunu soġġetti għal violenza fuq l-internet. U li jidna jgħixu fuq l-internet. Dak li qed nitalbu sur President huwa li jkollna biss dibattitu b'riżoluzzjoni. Ma nistgħux niġħdu li hemm problema teżisti u hija ta' tħassib ċittadini Ewropej. Ma rridux inxekluhom mill-possibiltajiet x'għandhom jgħidu fid-dibattitu b-rizoluzzjoni u għalhekk nitolobkom tivvutaw favur dan id-dibattitu. Ma nistawx nixħdu li din il-problema teżisti. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din it-talba ma jidirx li dan huwa l-każ sewa wisma' mela nifutaw min huwa favur jekk jiġbu juri issa min huwa kontra astenzjonijiet għaddiet. Tajjeb, mela issa l-agenda konfermajnija. Għanna is-sur sas li jixtieq jitkellem fuq point of order, kjoġbu. Agapite Proedre, agapite Xnadelfi. Grazie President, eżis kollegi. Jienet niproponi illi ikonna diskussjoni speċifika li mbagħad inti tkun tista' tipproponi lill awla kollha fuq is-sitwazzjoni tal-Greċja. Dan huwa fondamentali skont. Għaliex bekk kulħadd ikun jista' jesprimi ruħu x'jaħseb fuq din is-sitwazzjoni. Jiddispjaċini għaliex inti stess, Sur President, zort pajjiżi l-Greċja u qabel ma kontx iddiskutejt xejn fuq il-Greċja qabel mort u zort dan il-pajis u għalek nitolbok taraf xinija l-pozizjoni li, li rappresentajt, il-pozizjoni tijak, jew tal-Parlament Ewropew in ġenerali, għalek inħossni importanti li jkollna dibattitu. Ħajasal il-moment meta il-poplu Grik ħajerbaħ u għalek daw kolla li qegħdin xeklu lill-poplu Grik biex jirġaj un fuq saqajh u jirġaj jkollu l-indipendenza tiegħu, s sovranità tiegħu, daw kolla li jmorru kontra dan il-poplu u jpoġġu xkil flok jgħinu l-dan il-pajis biex ma jibqawx b'mażra monqom ħajspiċċaw ħażin. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li għamilt din Eh, dan il-punt li ressaqtu fil-fatt Issa dwar situazzjoni fil-Greċja jiena nixtieq li terġa' tressaq din it-talba qudiem il-partit tiegħek għax issa huwa daqsxejn tard minħabba li l-aġenda hija stabilita. Issa għandna il-punt fuq l-aġenda